dwar il-konsegwenzi numerużi tal-Brexit fl kollha. Tistgħu tiġdu intom millina dejjem għattilkom l-affarijiet kif inhuma ma fost ir-raġunijiet kollha li waslu għal Brexit. Hemm żewġ raġunijiet prinċipali fost oħrajn wieħed illi eh, jkunu jistgħu ikun hemm diverġenzi fuq regoli ambjentali, fiskali, fuq il-suq uniku u t-tieni raġuni li għadha kif issemmiet hija l-eliminazzjoni tal-libertà ta' moviment tan nisa u rġiel li huwa proprju fil-qalba u ilu fil-qalba mill-bidunet ta' dan il-proġett Ewropew. Mela, dawn huma l-affarijiet li rridu niffaċċaw u dana se jkollu konsegwenzi notevoli għal futur kif għattu ħafna minnkom se niddiskutuhom ukoll fin-negozjati u naraw x'inhuma l-konsegwenzi konkreti. Per eżempju, it-tneħħija tal-libertà tal-moviment u anki dak il-kwalifiki professjonali, l-istabilità, s-sigurtà ħadd miż-żewġ naħat ma jismandu jissottovaluta il-konsegwenzi u qed ngħid miż-żewġ naħat ħadd m'għandu jissottovaluta l konsegwenzi diretti ta' tneħħija tal-libertà tal-moviment illi huwa proprju fil-qalba tal-Brexit. Mela dak dak għal negozjati illi se jibdew fil-bidu tax xahar ta' Marzu Għalissa aħna qed nitkellmu dwar id-drittijiet ta' ċittadini illi eh, kienu dejjem priorità ta' dan il-Parlament u anki tal- uh, Eh, negozjatur Ewropew il qed ikellimkom. Jiena irrid ngħid ukoll li din kienet il-priorità tal-Istati Membri kollha li intom tirrappreżentaw irrid nirringrazzja lil Giver Hofstadt u l-kollegi kollha tiegħu għal din ir-riżoluzzjoni ċara ħafna li se tiġi eh, votata għada li twissi eh, u anki turi solidarieta ta'kom lejn iċ-ċittadini kollha konsernati mill-konsegwenzi tal-Brexit. Giver Hofstadt jista' eh, u koll serraħ fuq dan il-vot li se jkun għawnek fil-parlament meta jikollu aktar laqat f'Londra. Iċ-ċittadini kif eh, smajna diġa għandhom bżon ta' ċertezza għal futur tagħhom u tal-familji tagħhom għandhom bżon ikunu jafu xi fisser il-Brexit għalihom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Oġġettivament, Jiena naħseb illi il-ftejim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit li għandkom qudiemkom jagħti din iċ-ċertezza li ċittadini tal-Renju Unit stabbiliti f'wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-drittijiet illi huma kisbu qabel ma' jispiċċa l-perjodu ta' tranzizjoni ġifiri din is-sena jkun jistgħu jkomplu jgħixu ħajjithom kif kienu jagħmlu qabel fil-pajjiż ta' residenza tagħhom u dana japplika għal kważi 3 miljuni u nofs ta' ċittadini ta' Renju Unit stabiliti fir renju Unit li jipparteċipaw fl-ekonomija u l-progress ta' dan il-pajjiż. Dawn iċ-ċittadini kollha għandhom ikollhom il-possibilità li jkollhom komplu jgħixu, jistudjaw, jaħdmu Eh, jixtru proprjetà, jirċivu il-familjari tagħhom tul ħajjithom kollha għaliex dan wara kollox huwa mnaqqax fit-trattat u hawnhekk qed nitkellem dwar it-trattat bil-seta legali kollha illi jingħata trattat meta jiġi ratifikat. Issa, irridu naraw illi dawn id-drittijiet jiġu implementati u imħarsa u maħna se naċċettaw ebda diskriminazzjoni u ebda tnaqir ta' dawn id-drittijiet ir-responsabilità tiegħi u tat-tim tiegħi hija illi taħt l-awtorità tal-President tal-Kummissjoni u l-Kummissarji li nara illi dan il-ftehim tal-ħruġ jiġi implementat kif imiss u jiena lest illi niġi hawnhekk eh, naġġornakom dwar Eh, kif ikunu għaddejjin l-affarijiet fir rigward ta' dan it-trattat. Aħna se nkomplu niddefendu l-interessi ta' ċittadini tagħna, irrid nirringrazzja il-27 ambasċata tal-Istati membri tal-Unjoni f'Londra li jaħdmu mal-Kummissjoni biex jenuna u aħna se nkomplu niddefendu l-interessi ta' ċittadini tagħna u se nagħmlu dak kollu illi huwa fis-seta tagħna biex niżguraw illi ikun hemm implementazzjoni sħiħa tal-ftehim dwar il-ħruġ. Il-Kummissjoni se tagħmel ħilta biex tiżgura illi il-miljun ċittadin tar-Renju Unit li jgħixu fil-wieħed mill-Istati Membri kollhom il-garanzija li kull wieħed u waħda minnhom ikunu informati kif suppost u appoġġati. Aħna se noqogħdu b'sebajnejn biex niżguraw il illi il-gvern tar renju Unit jagħmel l-istess għal 3 miljun u nofs ċittadin tal-Unjoni Ewropea illi jgħixu fir renju Unit l-implementazzjoni tal-iskema għal kisba tal-istatus ta' stabilit diġa um, ehm, waslet għal ħafna tħassib li eh, għajmuhom l-organizzazzjonijiet tal-soċjetà ċivili imma anki hawnhekk ħafna minnkom semmejtu ħafna dan is-suġġett u Caroline Voden semmet il kasta ta' Emanuel dik l-allema illi tkellimna dwar aktar kmieni. Il-Kummissjoni se toqgħod attenta biex tara illi d-diffikultajiet iċ-ċittadini eh, jiffaċċaw meta jippruvaw jiksbu l-istatus ta' stabbilit. Irridu il-gvern tal-Renju Unit irrit jaċċetta illi eh, n-nis jingħataw ċans jekk ma jilħqux jagħmlu l-applikazzjoni tagħhom għal raġunijiet validi. Aħna kellna ħafna skambji kostruttivi mal-Sur Barclay, il-Segretarju tal-Istat tar-Renju Unit u jiena dejjem insistejt u se nkompli ninsisti fuq l-importanza li r Renju Unit joħlo awtorità indipendenti b'saħħitha għal biex tagħmel monitoraġġ. Din l-awtorità għandha jkollha l-possibilità li tieħu azzjoni malajr u b'mod ġust meta tirċievi ilmenti minn ċittadini tal-Unjoni u l-familji tagħhom. Sinjuri, ħalli nikkonkludi billi ngħid kelmtejn dwar il-sitwazzjoni aktar ġenerali fuq dan il-ftejim illi issa ġie approvat mill-House of Commons u se jkun prezentat lilkom għall-approvazzjoni tagħkom fid-29 ta' jannar. Lillin mid-drittijiet ta' ċittadini hemm ħafna ħafna suġġetti oħrajn fejn irridu noqogħdu attenti anki fil kuntest ta' dan il-ftejim dwar il-ħruġ. Jien hawnhekk għandi f'moħħi b'mod partikolari fuq il-protokoll tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq li jgarantixxi il- is uniku imma wkoll li ħares l-ekonomija tal-Irlanda u jilqa kontra il-hard border. L-implementazzjoni ta' dan il-protokoll eh, jipprevjedi għal checks u kontrolli eh, tal-prodotti li jidħlu fil-Irlanda u jiena ħerqan li jkun hemm kooperazzjoni kostruttiva mal-awtoritajiet tar-Renju Unit biex niżguraw illi dispożizzjonijiet kollha inklużi f'dan il-ftehim ikunu rispettati implementati u jsiru operattivi. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you. Uh, Grazzi ħafna, Sur Barnier. Issa għannom tal-Kunsill nati il-kelma lill-Onorevoli Branġek. Grazzi, Onorevoli Membri, Signuri fil-waqt li nistaw nkunu kontenti illi dal-waqt ikonna ħor ġdid x'nieħdu fil-proċess ta' Brexit irridu noqogħdu attenti u niżguraw li drittijiet ta' ċittadini jibqgħu imħarsa kemm waqt il-perjodu ta' tranzizzjoni u anke fir-relazzjoni futura mar-Renju Unit. L-attenzjoni se tkun ibbażata fuq monitoraġġ ta' kif se jiġi eh, implementat it-tieni parti ta' dan il-ftejjin fir-Renju Unit u fis-27 stat membru sabiex l-għażliet li jagħmlu ċittadini u l-membri tal-familji tagħhom ma' bażi tal-moviment ħieles ikunu imħarsa. Għalhekk aħna se nserħu fuq il-kooperazzjoni tagħkom f'dan ir-rigward ukoll. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Grazzi ħafna lilek. Irċivejna mozzjoni waħda riżoluzzjoni biex eh, nalqu dan id-dibattitu, dibattitu mitmum nifutaw fuq ir-riżoluzzjoni għada. Nawguralkom il-warnof senari tajjeb.